Okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, dear colleagues, colleghi, signori, nafu l-sessjoni plenarja għet t-spicċa kapaċe minuta, zeċ minuti oħra. Allora, eja nibdew, għalli Ġan edin 3 minuti. Nishtix nilqa l-Kommissarju u l-Vice President eh, eh, Sur Maros Sefcovic għal dan smiħtana nispera li wala ħarwiħed din s sena <laughs> Għanna eh, Enri u Intep li li aħna drajnijum f'daw l-axħar 15 għal dan il-laqat konġunti tana. U għanna nintaqaw u koll b'din maniera fil-ġejjini, forse nintaqaw fil-mkien koll. Nishtiq nilqa l-kulħat, eh, Andy u Tidre u Intre. U nishtiq nilqa u koll l-opinjoni publika eh, Ewropea, għax dan u għasmiħ miftuħ pubbliku. U għaw reprezentanti u kol tal-industrija fl-Unjoni Ewropea u jien nixtieq ngħid fil-bidu li id-dibattitu ħajkun u kol trasmess eh, fuq is-sit internet tal-Parlament. Allora nixtieq eh, insellem ukoll il dak kollha ħajseguna fuq l-internet. Is-sur Sefcovic ġa kellu smieħ bħala kommissarju dak li għagin għajkun komissarju għat-trasport u l-spazju qabel eh, ma' trasport u bitre bħala komitat assoċjat. U żewġ komitati waslu għal konklużjoni li Sur Sofcovic kien kwalifikat biex ikun membru tal-kullaċ ta' kummissarji. Allora l-ewwel mistoqsija ġiġa kien eh, kien hemm risposta pożittiva għalija nishtiq nżid li għanna nifokaw il-lum fuq il-portfolio il-ġdijt ta' Sur Sefcovic eh, Vice President designat għal dak li għandu xaqsam l-Unjoni tal-Enerġija li tre hija responsabbli eh, għall-enerġija specifikament l-suq tal-enerġija intern, eh, sigurtà tal-provvista, l-efficienza tal-enerġija u biex nifrankaw ukoll di sviluppa enerġiji eh, renovabbli u ġodda u promuvi konnessjonijiet u networks f'dan is-settur tal-enerġija. Ġifieri dawn il-punti kollha li jien għamilt referenza jom ħajkunu fuq qoddim fl-agenda tal-leġislatura eh, li d-dħlin fija. U l-membri tal-Kumitat u ma verament interessati biex ikunu jisimaw minna Tistefċovic kif għandu intenzjoni jiffaċċa daw l-sfidi li għanna qoddimna. Kollegi, koll ġa rġevejtu dokumenti minn qabel, l-litra tal-missjoni tijaw eh, minn mill-Viċi President tal-Unjoni tal-Enerġija, il-CV tiegħu, il-kurrikulum vitija, eh, dekjerazzjoni ta' interessi finanzjarju u risposti eh, bil-miktub eh, għal mistoqsijiet tagħna. U l-Kumitat ġuri il-taqat l-lum fis-sitta xisija għajlu u għadna marċavinix għadna marċavinix litra għad mill-lida għadha kem ġas għadha kem waslet ista ġifiri flaw laħħal minuti jew tlieta. aħna dina ħan qasmuha u tkun qudiemkom qabel għada. Meta mill-għada evalwazzjoni tal-koordinaturi għal għanna il-materjal kollu disponibli u jekk forsi nitlob l-koċ ċerta il-kollega Lavija. Grazzi l-kollega Buzek, nishtiq jina u kolna ti merħba l-Komissarju, eh, Viċi President għall-Unjoni Enerġetika, Is-Sur Sefkovic illi kellu bosta ruoli fil-karriera diplomatika tiegħu fosthom fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin tal-Slovakkja u fl-2004 kien rappreżentant permanenti tal-Slovakkja għall-Unjoni Ewropea eventualment inħattar Kummissarju Ewropew għal Edukazzjoni, Taħriġ, Kultura u żgħażagħ. Qabel ma fl-2010 ħar wol ta' Viċi President responsabbli għal rabtiet interistituzzjonali u amministrazzjoni fil-tini Kummissjoni tal-President Barroso fl-aħħar elezzjonijiet Ewropej ta' Mejju 2014 kien l-iktar membru Slovakka fil-lista ta' kandidati għal Parlament Ewropew li kiseb voti, il-portafol tal-Viċi President u għandu fil-fatt rilevanza ċentrali fil-Kumitat tal-Ambjent illi jiena nipresjedi u ħajkun mitlub imexxu jikkoordina x-xogħol ta' bosta kommissarju fosthom il-Kummissarju fuq l-Azzjoni Klimatika u Enerġija kif ukoll il-Kummissarju għall-Ambjent l-Affarijiet Marittimi u s-Sajt. Il-Kumitat tal-Ambjent ilu jaħdem għal bosta smien issa fuq politika klimatika ambizzjuża u effettiva kif ukoll l-ekonomija ta' karbonju baxx u tkabbir ambientali. Il-Viċi President għandu rwol li jilħaq Unjoni Enerġetika b'saħħitha u politika l-kambjament klimatiku li tħares il-qoddim. Il-priorità kruċali di kien nizguraw permezz tal-leadership effettiva, pożizzjoni maquda u b'saħħitha tal-Unjoni Ewropea fid-dawl ta' negozjati internazzjonali fuq il-kambjament klimatiku fid-dawl anki tal summit ta' Pariġi fl-2015 illi se jiri wassal fuq ftejm globali għal klima. Viċ President ħajkun anki responsabbli għal strateġija ta' tkabbir ekoloġiku għall-Unjoni Ewropea illi għandha ssir lider dinji fil-enerġija rinnovabbli u għandu jkun għafas anke li jikonsidra il għafas enerġiku tal-2030 fl-ħarnet nix nisħab il-priorità l-politika klimatika Ewropea tinkludi riforma tal- suq tal-karbonju u l-emissions trading scheme u żgur ħajkun hemm iktar kollegi jitkellmu fuq dan. Issa nista' nirritorna il-mikrofon lill kollega Buzek. Thank you, kolleg. Grazie ħafna, kollega. L-istruttura tal-dan smiħtana huwa l-istess bħal dak li kien 60 milu, jiviri it-tli tal-li għadda. Imma fakkarkom il kommissarju uh, Vice President, uh, ħaj jiġi mistiden biex ikollu uh, jagħmel dikjarazzjoni tiegħu fil-bidu. Umbagħad mbagħad jagħmel ħames minuti biex jagħlaq. Wara l-introduzzjoni mill-Viċi President ta' Kommissjoni ikun hemm eh, l-opportunità biex jsiru 41 mistoqsija minnaħa tal-membri tal-Parlament. il dibattitu ħaj sir eh, skont il-prinċipju ta' ping pong, jiġifieri jkun hemm 3 minuti kull wieħed, minuta għal mistoqsija u 2 minuti għal risposta. Minar ma jkun hemm mistoqsijiet wara l-ewwel ronda ħassir mill-grupp tal-gruppi politiċi unbat l-oħrajn skont ir-regola ehm, wieħed 6 2 erba ta' proċeduri. U l-kollegi u l-komissarju jien nixtieq nitlobhom li jirrispettaw il-ħin allokat lilhom ikun hemm eh, toleranza ta' ta', ta 10 sekundi, tolleranza ta' 10 sekundi għal-komissarju u 5 5 sekondi għal membri għax immedjatament wara dan il-periodu ta' 5 sekondi u 10 nitfulu il-mikrofon. U qabel ma jala il-żmien allokat ikun hemm indikazzjoni. U jkun hemm interpretazzjoni fil-23 lingwa. Hekk joġobkom titkellmux baġla kbira għanna bżon li konna interpretazzjoni għal 22 lingwa. Evidentement, inti ħatuża l-lingwa tijak. Mela, biġi President eh, Sefkovic biex forsi ettina il-dekjera